oħrajn u għal dastant aħna nixtiequ noffru l-appoġġ tagħna, nixtiequ nilqawkom ġewwa l-Parlament Ewropew. Issa ser ngħaddu għal votazzjonijiet. Signor Roncelli, jogħġbok. Presidente. Grazie, President ftit sekondi biex nesprimi l ta' kunsens tiegħi deċiżjoni tal-Kunsill illi njora relazzjoni, rapport dwar il-lif tal-maternità jiena l-lum qed nitkellem fisem ħafna ommijiet Ewropej illi l-lum delu dewruhom din titratta l-valuri illi jiena minnix nirrikonoxxihom fejn fejn qed nimxu fl-Ewropa illi din li ġimma taddiġ din kienet għazla kontra l-familji tal-lum imma għazla u kol kontra l-familji ta' għada, grazzi. Grazzi, signor Angelli. Issa ser nivutaw fuq ir-rapport tas-Sur Böge fuq il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea b'mod partikolari minħabba l-alar ġewwa l-Portugal u wkoll il-maltempata ġewwa Franza. Votazzjoni nominali, l-votazzjoni hija miftuħa rridu uh, maġġoranza kwalifikata. <clears throat> Se cierra votazzjon? Votazzjoni hija magħluqa. Y la proposta queda aprobada. Pasamos a votar. Il-proposta għaddiet. Issa ser nivvotaw fuq il-rapport Surjan fuq il abbozz tal-budget emendatorju votazzjoni nominali votazzjoni għam miftuħa. Se fjerra votazzjoni. Votazzjoni għama luqa. Votazzjoni għama luqa. Għaddiet ukoll. Jew issa ngħaddu għal set ta' rapporti mingħand eh, Sinjora Matera fuq il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew għal aġġustament tal-globalizzazzjoni jew nibdew b'dak ta' Slovenja. Għanna vot wieħed votazzjoni nominali, votazzjoni għam miftuħa, rridu maġġoranza kwalifikata. Votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. L-istess suġġett iżda din id-darba għal Heidelberg. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. L-istess suġġett l-industrija tal-karozzi ġewwa l-Polonja l-votazzjoni nominali l-votazzjoni miftuħa iridu maġġoranza kwalifikata anke din id-darba. Il-votazzjoni hija magħluqa. Din proposta għaddiet. L-istess suġġett eh, dwar il-kummerċ bl-imnut fi Spanja, votazzjoni miftuħa. Se cierra la votación il-votazzjoni għamaluqa. Għaddit. L-istess suġġett. E, Tessuti ġewwa reġun ta' Valencia, votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni għamaluqa. Għaddit. l-istess suġġett iżda din dwar ġebra naturali ġewwa Valencia l-votazzjoni għam miftuħa votazzjoni nominali. Se cierra votazzjon? Votazzjoni għam maluqa. Għaddiet. Jew inkomplu bl-istess suġġett dan għandu xieqsam ma l li jirġaw Spanja votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni għamaluqa. Għaddit. Għaldar boħra l-istess soġġett tal-votazzjoni li jmiss eh, dini għadwar Poznan, il-Polonja, votazzjoni unika, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Se tjera votazzjoni? Votazzjoni għamaluqa. Għaddit. Grazie ħafna, Signora Matera. Jina ċerti daw kolla uh, mil-quta minn din is-sitwazzjoni se jkunu grati ħafna. Issa għaddu rapport tas Sur Moraes fuq uh, l-estensjoni tal-ambu ta' direttiva 2003 wieħed uh, l-beneficjarji ta' protezzjoni internazzjonali l-votazzjoni miftuħa l-votazzjoni votazzjoni nominali. Se cierra votazzjoni. Votazzjoni għamaluqa għaddiet. Rapport li jmiss huwa rapport ta' Sinjura Greaseback fuq il-ftejm bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġorġa dwar il-faċilitazzjoni tal-ħruġ tal-viżi, votazzjoni waħda votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Lej jgħid il-President, mhijiex votazzjoni nominali jgħid il-President. Skużawni, bqajta dejb l-istess. Pal qabel din hija votazzjoni Dawk, dawk favur, kontra, sanzjonijiet għaddiet. Issa naddu għal rapport ta' Sinjura Zanikki fuq uh, l-kapacità ta' reazzjoni rapida tal-Unjoni Ewropea, votazzjoni nominali, votazzjoni għamiftuħa. Se cierra votazzjoni, informe che è approvato. Pasamos ahora al informe de la... Pozizjoni għamalu għaddit. Eja una għal-rapport ta' Sinjura Swinburne. Dini għadwa regolamentazione tal-kummerċ, strumenti finanziari, votazioni, wahda dawk favur, kontra, stanzjonijiet għaddiet. Naddu għal rapport Gomes fuq it-tisjieħ ta' sigurtza kimika, biologika, radiologika u nukleari fl-Unjoni Ewropea. Ir-rapporterek jogħġbok, Sinjora Gomez. Nuklear. il riski kimiċi, biologiċi, radiologiċi u nukleari jistaw ikunu attaki terroristiċi possibli, katastrofi industriali naturali, problemi pal dawn, naraw li memx frontieri għandhom effetti li kisru l-ħajja tal-bniedem l-infrastruttura u s-saħħa pubblika. Meta jkun hemm diżastri bħal dawn, dawn jiġru spiss naraw s-sara fabrika ġew l-Ungerija dan l-aħħar. Mbagħad il-pakketti bl-isplussiv li jintbagħtu mill-Yemen f'posta destinazzjonijiet fl-Istati Uniti u pajjiżi Ewropej. Huwa importanti l-Unjoni Ewropea tagħmel l-isforzi tagħha biex ikun hemm il-kooperazzjoni meħtieġa fir-rigward tar rizorsi u l-abilità tal-istati membri biex huma jevitaw dawn it-tip ta' diżastri jidentifikawhom jidentifikaw attakki bħal dawn u għalhekk il-kooperazzjoni teħtieġ li jkun hemm servizzi Ewropej li jkunu speċjalizzati biex iwieġbu għal kriżijiet bħal dawn. Hemm bżonn ukoll kooperazzjoni tal-forzi Ewropej fir-rigward tal-forza ċivili u l-fondi. Nazzjonijiet Ewropej iridu jissaħħu dak li ġie approvat fil-Konsil fl-2009 mhuwiex biżejjed huwa programm vag illi ma jiġix applikat mill-Istati membri kollha. Jekk tinkiser xi katina xi biċċa waħda mill-katina, l-katina kollha tispiċċa fix-xejn. Komissjoni Ewropea għandha rwol imsaħħa f'rigward tal-applikazzjoni u tal-monitoraġġ u dan importanti li ġi applikat mill-Istati membri. Dan ir-rapport qed jitlob għal aktar kooperazzjoni ċivili u militari fir-rigward tal-ġabra tal-forzi tagħna biex aħna nevitaw u nwieġbu diżastri bħal dawn. L-Unjoni Ewropea tittevita titħeġġeġ l-Istati membri biex huma jdaħlu fissa sistemi integrati, il-pjantazzjoni għas-sigurtà kimika, biologika, radioloġika u nukleari tirrappreżenta strument importanti biex aħna nipoġġu fis-seħi klawżula ta' solidarjetà illi għandna permess ta' Trattat ta' Lisbona. Grazzi, grazzi Onorevoli Gomez ta' din l-ispjegazzjoni. Issa se Grazzi, Signora Gomez, li nivvotaw dawk favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa ser naddu għal rapport manesku fuq governanza tajba u politika reġjonali tal-Unjoni Ewropea votazzjoni unika votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. Issa ser ngħaddu għar-rapport tas-Sur Diaz de Mera fuq il-ħolqien ta' network ta' uffiċjali ta' kollegament inkarigati mill-immigrazzjoni. L-ewwel emenda dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda numru 4 dak favur kontra ma' ddiċ. Emenda numru 5 dawk favur kontra astensjonijiet ddiċ. Emenda 2 dak favur kontra stenzjonijiet maddiċ. Emenda tlieta dawk favur kontra stenzjonijiet maddiċ. Jew issa nivvotaw fuq il-proposta emendata dawk favur kontra stenzjonijiet għaddiet. U issa ser nużaw votazzjoni nominali biex nivvutaw fuq ir-riżoluzzjoni leġislattiva, il-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Rapport għadda. Issa, sinjuri. Il-rapport li jmiss huwa il-rapport ta' Sinjura Matthew hemm ħafna ħafna mendi. Allura, ikjoġobkom. Ollu jdejkom, tajjewx f'nofs il-votazzjonijiet, jekk Odu attenti, konċentraw u urru sew eżattament kif ser tivvotaw għax inkella sendu wisq. Issa fuq il-rapport Matju fuq il-proċedura unika ta' applikazzjoni l-permess ta' residenza u ta' xogħol għanna votazzjoni blok block vote li fija 36 mill kumitat tal-Livizjaj TV. Dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa ser naddu għal set ta' mendi mill kumitat responsabli. Emenda 13 dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet ser niċċekjaw, ser niverifikaw. 13 votazzjoni elettronika, l-votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni. Il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. U għacċar li għaddiet. Maġġoranza kbira, menda 16 votazzjoni nominali votazzjoni hija miftuħa. Se cierra votación. Votazzjoni għamaluqa. Ma ddiċ. L-emenda maddiet. ddiċ. issa ngħaddu għal emenda 17 dak favur. Kontra. Astenzjonijiet. Niċċekjaw elettronikament emenda 17 votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni għamaluqa. Għaddiet. Emenda 18, dak favur. Kontra. Astenzjonijiet. Niverifikaw elettronikament il-votazzjoni għam miftuħa. Emenda 18. Bdejn ixtajja hawnhekk. Votazzjoni għam maluqa. L-emenda ddiet. Emenda 19. Dak favur. U juni saw. Dak favur. Dak kontra, sgrawni. Astenzjonijiet. Iċċekjaw elettrikanikament. Din hemm possibbli emenda 19 votazzjoni hija miftuħa. Nija partikolari ħafna li xija viċin ħafna, differenza zaħira ħafna votazzjoni għamal uqa. Għaddit, bieċar għaddit. 39 dak favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Emenda 40 dak favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 49 dak favur kontra stanzjonijiet ma ddiċ 51 dak favur Nisaw kontra stanzjonijiet għaddiet. Tajjeb ser niverifikaw elettronikament għal emenda 51 il-votazzjoni għam miftuħa. Il-votazzjoni għamaluqa. Għaddiet. Amenda 59, għak favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. 61, għak favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. 63, għak favur kontra astenzjonijiet maddiet. Emenda 64 dok favur kontra astenzjonijiet maddiet. Emenda 65 votazzjoni nominali, il-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddit. Menda li miss jamenda 71 dok favur. Kontra. Astenzjonijiet ma ddiċ. Emenda 72 dok favur. Kontra. Astenzjonijiet ma ddiċ. Emenda 73 dok favur. Kontra. Astenzjonijiet ma ddiċ darba Emenda 74. Nitċekjaw elettronikament għal emenda 73. Il-votazzjoni għam miftuħa. Il-votazzjoni għam magħluqa. Iva ma maddiċ. Emenda 74, dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa nadu għal emenda 89 dawk favur kontra astenzjonijiet naħseb għaddiet iżda jew niverifikaw. Votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. Emenda 22 dawk favur. Kontra. Stenzjonijiet ma għaddiet. Issa sir nivvutaw fuq emenda design dawk favur. Kontra. Stenzjonijiet għaddiet. Emenda 30, votazzjoni nominal, votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. maddiċ. Emenda 30 maddiċ. Ġifieri nivvotaw fuq emenda 91. Eh, votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. L-imis hija 119 eh, votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. L-emenda ma ddietx. U se nivvotaw fuq 31 votazzjoni nominali votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. L-emenda ddiet dan ifisser li 113 taqa. Ġifiri issa nistgħu ngħaddu għal 120 votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. L-emenda ma ddiċ, għalla sant irridu nivvutaw fuq 32 ah, votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. 114 daqsan ta' Issa ngħaddu għal emenda 34 votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. La votazzjoni la emenda Il-votazzjoni hija magħluqa. Emenda għaddiet ġifieri 115 ta' Issa ser nivvotaw fuq żewġ emendi identiċi 36 u 121 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni għam magħluqa. Għaddiet. 92 dawk favur. Kontra. Stanzjonijiet. Għaddiet, għaddiet naħseb, Iva. Allura 43 taqa. Allura naddu għal 93. Dak favur. Kontra. Astenzjonijiet. Niverifikaw elettronikament għal 93. Se tsir la votazzjoni. Votazzjoni maluqa emenda 93 irtirata, emenda 94 favur, kontra astenzjonijiet naħseb għaddiet. neħe sewa. 95 żewġ partijiet, l-ewwel dawk favur, kontra astenzjonijiet għaddiet Parti 2 dawk favur, kontra, astenzjonijiet. Għaddit naħseb għaddit. 48 l-ura taqa. Emenda 50 dawk favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emenda 96 nejt il-kellim dak favur, kontra, astenzjonijiet tal-xenijiet teni kontrollaw elektronikament. Naħseb ma diċi ma niverifika vot miftu, nifutaw fuq 96. Vot malu. Ma diċ sewa. Mela, 97 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 98 favu. kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 54 taqa Allura 55 issa dak favu. kontra astenzjonijiet għaddiet. Nisaw in favur kontra astenzjonijiet. Naħseb ma d ma minn verifikaw disaw design vot elettroniku. Vot maluq. Disaw design taddi ħan mija u wieħed favur kontra assenzjonijiet. Għaddit, emenda l-ura 57 taqa, allura mija u wieħed issa favur kontra astenzjonijiet. Naħseb għaddit jgħin verifikaw. Verifikaw elettronikament. Vot malu. Wieħed mija wieħed għadda. Mija u tnejdok favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Istur Speroni. Grazzi, istaw nerġa' nitkellmu dwar il-lista fuq it-tabella. Iva susperjoni, għedin n-provaw n-ranġawa. Suppost fuq iskrin iż-żajr taraw u dime, u di s-sani l-għamna l sani miftuħa. Fota s-sani maluħa. Għaddit. 104. Dawk favur. Kontra. Assenzjonijiet għaddit. 67 ta' 105 favu kontra assenzjonijiet għaddit 107 favur kontra assenzjonijiet Vot verifika elettronika, votazzjoni miftuħa u 07. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 108 Favu, kontra astenzjonijiet għaddit 109. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Emenda 68 taqa. 110 favu. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. U għed, wieħed, wieħed. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Se cierra votazzjon y la 111 queda aprobada. Għaddiet. Għalek 69 ta' wieħed wieħed nej favu kontra astensjonijiet għaddit. nixtieq nara l mesċeja politiċi wkoll jolli nara jdejhom għax mhux qed jagħmlu hekk. Muqetero sitta favu. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Emenda 77, votazzjoni nominali, vot miftuħ. Vot malu. 77 għaddit allura wieħed u 16 taqa. Emenda tlieta. favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 79 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 7 dawk favur kontra għas Astenzjonijiet maddiċ. Emenda 80 dawk favur. Kontra. għas Astenzjonijiet għaddit. Nix nivota essa fuq zewċa emendi f'daqa 11 u 81. Favur, kontra. għas Astenzjonijiet. Għaddiċ, maddiċ. Le anzi, għaddit, state il-President, għaddit. Għaddit. Nax, favu, kontra. Astenzjoniet, ma għaddit. Emenda 82 dak favu. Kontra. Astenzjoniet. Għaddit. Nistoni niverifikaw. verifikaw 82 votazzjoni elettronika miftuħa. Se cierra votazzjon? Votazzjoni malluqa. Għaddit. 1.7 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Din l-emenda ġiet rifjutata ma l-ura nivvotaw votazzjoni nominali 83. Vot miftuħ. Vot mallu. Għaddit. 8, 8, 8, 8, 8, votazzjoni mallu Menda wieħed u minja rġiet rifjutata 84 sa favur kontra astenzjonijiet għaddit 85 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 86 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Sewa hija għaddit. 14 lura eh, taqa. Emenda 87 favur. Kontra. Anzi, votazzjoni maftuħa, votazzjoni malluqa. 87 għaddit. 88 favur kontra assenzjonijiet għaddit. Mela proposta kif ġiet emendata minnu favur favur, minnu favur kontra assenzjonijiet nivverifikaw għet nivvotaw dwar il-proposta ġiet emendata, proposta komissjoni. Votazzjoni miftuħa.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 Mela, peress li proposta ġi kif semendata emendata ġiet rifjutata, mela ngħaddi għall kummissjoni Ewropea Kommissarju Fidek. Um, Mr. Mr. Pre Mr. President, as Su President, Kif inti taf, jiena qed nisma' u jiena ħadd il-messaġġ li suppost kelli nirċivi messaġġ nieħu messaġġ lura lil kolleġġ minn tal-Parlament u jiena ħan waslilhom dan il-messaġġ. Ovvjament ħajkun messaġġ oġġettiv u nqisu billi kien hemm naqrazzjoni mhux ħażin. Iżda sur President il-kollega tiegħi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 Naddu issa. Min irid jitkellem? Sur Serkas. President. Skont artiklu 175 u 56 aħna rridu nkunu nafu jekk il-Kummissjoni se terġa' tqajjem di, mhix kwistjoni awtomatika. Il-Kummissjoni ser tgħidilna issa jekk ser tirtira il-proposta tagħha u nirreferu għal-Parlament nerġgħu. Yo, señor Cercas, de las palabras de la señora comisaria he deducido. Su Cercas, jiena minn li għalu l-Kommissjoni. Qed e, nassumi li qalet illi ħaj jirriferu lura le Kommissjoni. Eħerġu l-nistaqsuha biex naraw, biex naraw. Tista' terġa' tispjegana l-pożizzjoni tal-Kommissjoni, Sinjura Kommissarju. Thank Thank you, Mr. President. Uh... Grazie, Sur President. Tista' titkellem, Sinjura Kommissarju. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, moi, <clears throat> je, je suis... Kellem għal grazie ħafna. Jina ftit sorpriza. Kem xejn sorpriza? Aħna f'proċess ta' negozjar. Inna sena ninegozzjaw fuq dan it-tekst. Minnaħa jena ġiet ninejdu illi sibna ftejjim mal grupp tal-liberali. Iżda mbagħad l-aħħar minuta jiena notajt illi l-lista tal-votazzjonijiet qed tmur kontra il-ftejjim li suppost aħna konna binna fuqu. Jina bni kif sirt naf li il-bi li kena mal-grupp liberali ma nżamx Għalhekk ġejna hawnhekk fil-plenarja minalina li għanna qbili li middela ma' zammit. Ħallu li nitkellmi kieġbuk. Il-grupp ta' soċjalisti qed jissuġġerixxu. U l-kelima tiqaf. Il-grupp soċjalista b'mod partikolari s-sur Serkas qegħdin jipproponu li il-revizjon, il-komissjoni tirrevedi il-proposta imma sur serkas aħna inna snin niddiskutu għadin. U issa inti qed tissuġġerixxi għad ah, ta' punti għal dis-sena illi ma t-izux, ma tdaħlux. X'inhu il-punt Alexander qatt ma ħan nirħuq biqlil, anki kif għaxar snin, aħna ħlejna l-opportunitajiet tagħna inti ma jnexxilekx ġib tej maħat. Għal xejn ħana għaddu u proposti, issa, irridu nimxu l-qoddim. Hija ħasra kbira li inti kontra illi jitlu l-immigranti fil-territorju tal-Unjoni Ewropea u l-gruppi soċjalista qegħdin jirrifjutaw li jkun hemm trattament ugwali għal dawn l-immigranti ma' ħaddiema Ewropej. Din l-unika ħaġa li nista' ngħid hija ħasra kbira. Dejen de... Eh. Dejen de ulular un momento y vamos... Jek ti uftwers u tajtu, nistan applikaw il-regoli ti, President. Il-Komissjoni palissa tittejdinna jekk il-Komissjoni se zommu proposta jew le. U permettu bek il-Komissarju biex tgħidilna ftit jekk dawn jistawx iżommu il-proposta jew le. Sur President, inti ma tistax it-tinni tort wara din id-diskussjoni li ma kienet ċara xejn illi jien nassumi li riżultata ta' diskussjoni li jiena nieħu r riżultat ta' diskussjoni lura miegħi ġo Brussell nressaq qoddim il-kulleġġ u mbagħad il-Kummissjoni jinformakom wara id-diskussjonijiet tagħhom. Bueno, por, por consiguiente, por consiguiente, la komisarja. Ma mela nafdak il-kas, il-komissarja għaltinna maħmoċċar illi bħalissa mux għedin jirtiraw il-proposta taħħon. vjolissa miex irtirata, imbat naraw xieġri wara, imma palissa miex irtirata. Nadu għal rapport ta' Sinjura mm, Jimenez u Sinjura Romero fuq il-European uh, Protection Order. Emenda l-ewel emenda dawk favur kontra għastetanijiet għaddit. Nifutaw għalek fuq il-proposta kollha kemm hija kif hija minn data. Qegħdin f'not f'nofs vot, Sinjura Jimenez. Fidejk. Jiena xtaqt nitkellem ah, biex nfakkarkom dwar l-importanza ta' dan il-vot. Nibattu l-messaġġ ċar li kunsil għal dawk il-pajjiżi li m'għandhomx dan il-Law Protection Order u dinja opportunità li nħarsu dawn il-vitmi u naraw illi dawn jistgħu jgħixu bla bizza u fil-libertà. U di importanti ħafna mhux biss għan-nisa imma anke għall-irġiel u tfal li huma vittmi ta' terrorizmu, vittmi ta' kriminalità organizzati, vittmi ta' traffikar, tal-bnedmin u vittmi ġenerali grazzi. Signora Romero. Iva, aħna u għina u koll rapporter għar dan il-proposta, l-proposta jina nixtieq infakkar il-Ministri Liberali, minn MPs Liberali tal-Parlament li importanti ħafna illi napoġaw dan għaliex hija dritt bażiku għan-nisa. Hija fl il Ministru Liberali iżda wkoll hemm gvernijiet illi stissa ma ma firmawx li ma ratifikawiex u aħna nixtieq nitolbu lill-poċ tagħhom għall-inizjattiva, grazzi. Għax dos ponentes, javer la Wara li smajna żewġ rapporters, nista ser nivutaw dwar il-proposta kollha kif emendata minnu favu kontra astensjonijiet għaddit. Issa ser nivutaw dwar il-riżoluzzjoni leġislattiva la bozz tagħha votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. għaddiet maġġoranza kbira ħafna, nixtieq nifraħ l-reporters. Issa ser ngħaddu rapport mis-Sinjura Bauer u s-Sinjura Head dwar il-traffikar tal-bnedmin. Emenda numru wieħed, minu favur. Kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda numru 2, minu favur. Kontra astensjonijiet maddiċ. U ser nivutaw dwar it-test oriġinali. Artiklu 4 paragrafu 1 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Emenda numru 3, minu favur. Emenda 3, minu favur. Kontra astensjonijiet maddiċ. La proposta, għaxi modificata, voto sa... Issa non nivvotaw fuq il-proposta kollha kif emendata meno favur, kontra, astensjonijiet għaddit. l-abbozz bozza legislazioni, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet maġġoranza kbira l-arbohra. Issa se nivutaw dwar ir-rapport mis-Sinjor Griesbeck dwar il-tejjin bil unjoni Ewropea u Ġorġa dwar ir-riammissjoni ta' persuni li rjasjedu mingħajr awtorizzazzjoni. M'għandniex emendi u għalhekk se nivutaw direttament fuq il-resoluzzjoni leġislattiva u la bozz tagħha minn favur astensjonijiet kontra sanzjonijiet għaddit. Sa se nivvotaw dwar ir-rapport Luħen dwar koezjoni territorjali, soċjali u ekonomika. Paragrafu numru 6, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni mal-għum. Għaddit. Paragrafu numru 20, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa, la bosta rizoluzzjoni, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit maġġoranza kbira, l Mellon.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 dwar rapport Moraes. Onorevoli Mastella.